għal rekord ta' dawn il ħatrid hemm żewġ dikjarazzjonijiet mill-maġġoranza ta' din il-Kamra tal-26 sbarra eh, 2016 sottomessi minn Elena Gentile fuq il- fibrosi pulminarja, bat kien hemm stqarrija minn Louis Michel u 11 il-membru ieħor fuq il-miżuri kontra ħsat tal-organi tal-priġunieri tal-kuxxenza fiċ-Ċina. Dawk in-nies illi ffirmaw din l-istqarrija se tkun disponibbli fil-minuti ta' din il laqgħa